La Presidente. La seduta è aperta. Nifta is-seduta. Skont l-agenda għanna il-rapport tal-Onorevoli Kaza fuq il-futur tal-VAT. Unaddi mill-ewwel il-kelma minnu fih l-rapporter l-Onorevoli Kaza l-erba' minuti jekk jogħġbu. Grazzi President, Kummissarju, Onorevoli Membri. Dan ir-rapport jipprovdi kontribuzzjoni importanti fil-proċess ta' konsultazzjoni illi beda f'Diċembru tal-2010 meta l-Kummissjoni nedit il-Green Paper dwar il-futur tal-VAT. Is-sistema kurrenti tal-VAT mhix adattata xejn għas-suq intern u s-sistema li għandna għandha diversi spejjeż amministrattivi u ta' compliance li huma għoljin u sistema hija ta' piż kbir fuq in-negozju. Hija sistema li apparti minn dan kollu hija miftuħa u vulnerabbli ħafna għal frodi u dan japplika aktar u aktar meta niġu għal tranzazzjonijiet minn pajjiż għal ieħor fejn l-aktar forma ta' frodi li hija waħda serja, il-carousel fraud, hija l-aktar attiva u tiswa lil pajjiżi membri biljuni ta' euro kull sena. Li nażlu l-iktar triq tajba li tmexxina l qudiem hija sfida kbira u din l-għażla għandha ssir wara konsultazzjoni bir-reqqa ma' dawk kollha li b'xi mod jew ieħor huma konnessi ma' dan il-qasam iltqajt ma' ħafna organizzazzjonijiet li jinkludu rappreżentanti ta' aziendi kbar u negozji żgħar u issa se nispjega l-konklużjonijiet li ntlaħqu. Wieħed mill-aktar punti importanti li qiegħed inqajjem f'dan ir-rapport huwa l-fatt li għandna nirrikonoxxu l-status quo u nimxu l qudiem lejn il-prinċipju ta' destinazzjoni meta niġu biex nintaxxaw negozju illi jkun intrakomunitarju u ta' cross border. Din il-pożizzjoni jaqblu magħha ħafna dawk involuti flimkien mal-asserzjoni li saru fil-Green Paper tal-Kummissjoni li fil-waqt s sistema bazata fuq il-prinċipju tal-oriġini hija l-aktar adekwata għas-suq intern, kull sforz li nimxu l qoddim f'din id-direzzjoni falla. M'hemmx rida politika, u għalhekk naħseb wasal iż-żmien li nsibu alternattiva plawsibbli. Sistema ibbażata fuq il-prinċipju ta' destinazzjoni tista' tkun effettiva biss jekk inwaffqu il-one stop shops għal VAT. Ir-rapport jappoġġja l-pjan eżistenti għat twaqqif ta' dawn il-one stop shops sal-ewwel ta' Jannar tal-2015. Dan għandu jwassal tnaqqis drastiku mill-pis amministrattiv li għandhom in-negozji u jkabbar l-effiċjenza ta' operazzjonijiet cross-border. U inkwetanti il-fatt li ħafna li tkellimt magħhom jippreferu li f'ċerti każijiet jagħmlu negozji ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. U meta suppost aħna għandna suq intern Din hija sitwazzjoni inaċċettabbli u għandha tiġi indirizzata kemm jista' jkun malajr. Meta wieħed jiġi biex jażel il-mod kif jiġbor il-VAT joħroġ il-ċar il-fatt li hemm bżonn ta' aktar studji u jsiru aħjar studji oħrajn għaliex jiena naħseb li konkludejt li l-aħjar sistema mill-istudji kollu li saru huma dawk tad-data warehouse model Sabiex naqilbu għal din is-sistema jrid ikun hemm investiment sostanzjali fl-infrastruttura u għal daqstant nkunu prudenti. Nirakkomanda għalhekk li allura jkun hemm kif diġà għadt aktar studji f'dan ir-rigward ħalli naraw jekk din it-triq hijiex vijabbli. Irridu wkoll naħdmu biex naraw tnaqqis ġenerali fl-ispejjeż tal-amministrazzjoni. Dan jgħin ħafna lis settur tan-negozji iż-żgħar rakkomandazzjonijiet oħra li qiegħed nagħmel huwa li titnaqqas il-frekwenza tal-perjodu tar-returns li tiġi ssimplifikata s-sistema ta' fejn irridu jkunu e-, e-, ipprovati l-eżenzjonijiet u jridu jiżdiedu wkoll l-użu ta' soluzzjonijiet ta' e-government speċjalment fis-sottomissjonijiet tal-VAT returns. Naħseb ħani għafaw għal mument biex imbagħad neġa' nkompli e, wara li nisma' lill-kollegi membri. Grazzi, Signora President. Grazie, eh, ora la parola. Grazie. Issa del kelma commissario kommissarju Mrs. President, Honorable Signora President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzja il-Parlament europeo in modo partikolari sur Kaza għal rapport pożittiv u kostruttiv fuq il-Green Paper tal-futur tal-VAT. Meta din il-Kummissjoni bdiet il-mandat tagħha Sibna li kien wasal iż-żmien li nieħdu ħarsa ġdida lejn il sistema tal-vatt Ewropea li issa titkun fis-seħħ li kien itila fis-seħħ issa għal 40 sena magħna ila magħna. Wasal iż-żmien li niżviluppaw sistema tal-vatt moderna u ġdida kompatibbli bisħieħ ma' suq waħdini u dan il-modelli emerġenti ġodda ta' negozju li għandhom jiżguraw u jtejbu r-wol tal-vatt bħala eh, entità li twassal għal aktar tħul fuq medda twila ta' żmien. Il-futur tal-vat li ġie rappreżentat Diċembru sena li għaddiet wera l-ewwel pass f'dan il-proċess. Il-passi meħtieġa mill-partit interessati konferma li hemm dan f'dan id-dibattitu. Iktar minn 1700 eh, kontribwent eh, kontribuzzjonijiet ġew mibawta u konfermaw li sistema tal-vot kurrenti kienet komplessa wisq kienet ta' pizzejiet minħabba divergenzi kbar li jenfeħ dan l-Unjoni Ewropea. Dan huwa kwotat bħala ostaklu kbir fil-massimizzazzjoni tal-benefiċċji tas-suq waħdini b'mod partikolari għan negozji żgħar. Konklużjoni li diġà nistgħu nixtarru hija li l-inizjattiva tagħna waslet biex ikun hemm ħafna stennijiet ta' bilħaq ta' bdiliet fundamentali l-aspetti u l-enin l-sistema tal-vat huma mistennija mill-negozjanti, mill-partijiet interessati kif ukoll mill-pubbliku in ġenerali. Il-pass li jmiss issa f'dan il-proċess tar-riformi tal-VAT hija komunikazzjoni li ħad tiġi preżentata qabel tmiem din is-sena biex nidentifikaw strateġija komprensiva għal reġim tal-vat stabli u fuq medda twila ta' żmien. Ovvjament mhux possibbli li nittrattaw l-affarijiet kollha tal-VAT f'daqqa, iżda l-Kummissjoni ħatajt x'inhu malanijiet aħħarin biex tagħmel distinzjoni bejn dawk l-oqsma fejn nistgħu niksbu progress fuq medda qasira ta' żmien u dawk l-oqsma li xorta waħda ħajistennew ħajkollhom bżonn li jkun hemm aktar xogħol sostanzjali biex nir-riżultati mbagħad nistennewhom aktar fuq medda twila ta' żmien. Fid-dibattitu tal-kulleġġ fuq il-programm ta' ħidma sena d-dieħla jiena se nipproponi inizjattivi ġodda marbuta bisħiħ ma' waħda mill-prioritajiet ewlenin tagħna l-konsolidazzjoni u tkabbir sostenibbli. Dan għalhekk ħajkun hemm proposti konkreti għal strateġija ġdida tal-VAT se jkopru kwistjonijiet bħal pereżempju reazzjoni minnu fih malajr għal VAT u tnaqqis amministrattiv tal-pis amministrattiv għan negozji Membri onorevoli, il ruol tal-Parlament f'dan l-abbozz ta' rapport jirrappreżenta l-viżjoni tal-partijiet interessati u ambizzjuż ukoll u għal-Kummissjoni dan huwa pass pozittiv u ta' tħeġġiġ. Nista' nserraħ ras il-kamra li aħna qed nikkonsidraw ix-xogħol tagħkom ukoll. Grazzi. Grazie, commiss Grazie commissario. Issa, għal kumitat tal-kontroll tal-budget naddil kelma minnu fih l-onorevoli Stajs għal erba minuti. Grazzi, President, kollegi, Kummissarju. Jena eh, l-xedu rapporter fizem il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget u mod partikolari kontat nataħarsa lejn il-Green Paper u xtajt fir rigward il-mizuri ta' kontra l-frodi. Din hija xi ħaġa li ma tapplikax hawnhekk iżda inna najdu naħni trattava issa. Rajna rapport ftit snenilu mill-qorti tal-awdituri li għalun eżattament li hemm numru ta' deficits fis-sistema, aħna votajna favur eh, rapport ta' inizjattiva propja u r-rapporter għamel referenza għal dan. Kien hemm rakkomandazzjonijiet oħra li saru nittamle dawn ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jiġu implementati fil-prattika. Is-sistema turi li hemm numru ta' djufijiet u dan wassal għal froda fuq skala kbira fil-termini medju. 100 biljun euro ta' frodi huwa huma flejes kbar, huma frodi fiskali kbira fl-Unjoni Ewropea li qed nitkellmu bejn 200 u 250 biljun euro fil-prattika u nafu li hemm frodi karosel fis-settur tal-vat li jammonta għal 80 sa 100 biljun euro u għalhekk irid ikun hemm inċentivi biżejjed biex tassew nieħdu azzjoni f'dan il-qasam. Mod partikolari qed nitkellmu dwar eh, frodi transkonfinali għalhekk hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa li nistimulaw il-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet differenti tal-Istati membri li nkoperaw mal-Europol, mal-Eurojust u kif ukoll ma' Olaf. U dik hija waħda mir-rekomendazzjonijiet li aħna minna bħala Kumitat tal-Kontroll tal-Budget u li għamilniha kuntent li nirrappreżenta il-Kumitat Kont kif ukoll tkellimna mal-Kumitat tal-affarijiet komunitarji naf li laqgħu ħafna mill-opinjonijiet tiegħi parti kbira tagħha mill-paragrafu 33 sa 40 fir-rapport jiġu minn din l-opinjoni u din rarament tiġri fil-fatt fil-Parlament. U hawn Palma kontet najt qed nitkellmu dwar kooperazzjoni transkonfinali, u għalhekk irridu niżguraw li n-nies ikunu konxi dwar ir-responsabilitajiet tagħhom jafu x'inhu mas-sogri li jeżistu l-istati membri jridu jkunu konxi minn dan Iżda naħseb li qed nitkellmu dwar xi tfisser il-frodi transkonfinali, irid ikonna definizzjoni aktar koerenti ta' xi tfisser il-frodi karosellu x'tikkonsisti. Ħafna eh, esperti fil-qasam nis li l-tqajt magħhom biex nitkellem fuq dan il-punt, kollha kienu tisejħu għal definizzjoni uniformi ta' xi tfisser frodi ta' karosel tal-VAT u jridu sanzjonijiet amministrativi. Kummissjoni kun xaġa tajba u hija urġenza li jkollna proposti fir rigward il-konsolidazzjoni tal leġiżlazzjoni ta' kontra l-frodi. Din hija talba importanti ħafna. Nixtiequ li U rapporter diġa referra għal dan li kunem semplifikazzjoni tal-VAT, fil-leġislazzjoni tal-VAT, u anki konsolidazzjoni tal-regoli tal-VAT. Spetturi li kollu ħabtu wicċom ma' din it-tip ta' attivitajiet kriminali jaħdmu fuq bażi ta' kuljum, jitrattaw xolom u jgħidu li rridu ħabtu wicċom ma' ħafna nuqqas ta' kooperazzjoni transkonfinali, zdemmu kol eh, ostakli lingwistiċi u koll Jekk ikollok dokumenti minn pajjiżi ieħor u ma tafx il-lingwa, għalhekk dik hija problema enormi. U hawnhekk minn tal-inqas il-leġiżlazzjoni tal-VAT fl-istati membri kollha għandha tiġi tradotta f'numru ta' lingwi l-Ingliż, Franċiż, Ġermaniż li tinsaf il-proposta iżda nistgħu nitkellmu dwar dan. Inizjattiva Belġana tieħdet sabiex nstabilixxu netwerk naħseb li hija inizjattiva tajba ħafna u nixtieq il-Kummissjoni tiżguranna li tżid valur miżjud. Nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni wkoll li tiżgura li r-rapporti li ġun nfassli f'dan il-kuntest ikunu disponibbli għall parlament Dan għaliex jipromuovi trasparenza. Hemm kwistjonijiet ewlenin li jinsabu fir-rapport tiegħi li waslu wasluni għat teknoloġiji il-ġodda dawn jistgħu jgħinuna biex niġildu l-frodi tal-vat Iżda rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tal-Ekon, il-rapporter u l-kontroll tal-budget, il-Kumitat tal-kontroll tal-budget, jekk dawn il-punti kollha jintlaqgħu aħna nkunu tajjeb ħafna biex nkunu nistgħu niġġieldu l-frodi tal-VAT. Grazzi, issa l-Onorevoli Ivanova għal-Kumitat tas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumaturi. Imko, għal żewġ minuti. anki jekk is-Sinjura Ivanova mhux qed dawn tajjeb wis mela ngħaddu issa il-kelma l-Kumitat ta' Trasport u Turizmu l-Onorevoli Ferber għal żewġ minuti. Laqqas l-Onorevoli Ferber mhux jagħtaw mela nibdew id-dibattitu bil-kellima fisem il-gruppi politiċi nibdew bil-grupp tal-Partit Popolari Ewropew l-Onorevoli Pallone għal żewġ minuti. Jekk jogħġbok. Mikrofon għal-kellim. Grazzi, President. Jiena qed irressa approċċ għaliex jien opinjoni li l-iżvilupp tal-twettiq tas-suq intern ma jistax imur lilin mingħajr vatt b'saħħtu u effikaċi. Naqbel u koll mar rapport li fassal l-onorevoli Kaza li juri numru ta' noqqasijiet u jati tip ta' proċeduri biex nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għal dawn il noqqasijiet u għalhekk nistaqsib saħti kollha li l-Kummissjoni tagħmel malajr kemm jista' jkun ta' ġixxi issa stess għax diġà nsabu tard wisq. Is-sistema tal-vat li jmiss ma tistax tmur lilin mingħajr armonizzazzjoni serja u fil-ħin b'regoli komuni sabiex bekk nevitaw li dawk il-vantaġġi kompetittivi li jagħmlu ħsara lin-negozji, lin-konsumaturi u fl-aħħar mill-aħħar ixeklu s-suq intern, speċjalment tal-kumpaniji fejn ikollhom attivitajiet transkonfinali. Għal daqstant, dan ir-rigward il-kooperazzjoni tista' tkun stabilita biss jekk min-naħa tal-istati membri ikun hemm rida tassow reali u rridu morru li lin minn l-egoizmi nazzjonali. Punti oħor importanti li semma l-kollega Kaza titkellem dwar it-tnaqqis tal-pis amministrattiv u burokratiku. Anke biex namlu tajjeb għal pis amministrattiv għall-obligi tal-VAT, għaliex hawnhekk edin f'paradoss. L-SMEs ħalsu dejjem aktar meta mqabbel ma' imprizi ta' dimensjoni akbar u għandhom spejjeż sola, speċjalment jekk ikollhom attività transkomunitarja. Għalhekk il-miżuri li jdu jkunu fis-seħħ rridu waslu għal aktar semplifikazzjoni iżda wkollha tisħiħ ta' ċertezza legali għall-imprizi u għall-amministrazzjonijiet. Nittama u nixtieq li tipi ta' modelli armonizzati, reġim speċjali għall-SMEs ikunu hemmhekk għax l-Ewropa qed timmira b'mod sostanzjali fuq l-SMEs. U fl-aħħar L-istrateġija li mis tal-VAT u permetu li kollegi li naddi għal dan il-punt trid twassal għal twessiħ tal-bażi ta' taxxa imponibli biex bekk ikun hemm konsolidazzjoni fiskali. Ġifieri meta jkun hemm kriżi fis naħseb li kulħadd irid iħallas u mhux biss iħallsu dawk li huma l-aktar vulnerabbli jew dawk li għandhom dħul fis. Grazzi. Grazzi. Issa naddi l-kelma l-onorevoli Komi li qed tieħu post l-onorevoli Ferber u issa se titkellem fisem il-Kumitat għal Trasport u Turizmu għal żewġ minuti. Jekk josbu. Grazzi President, membri onorevoli, il-problema ta' finanzi pubbliċi ta' ħafna stati Ewropej edha u kulħadd u għalhekk mhux il-ħin li noqogħdu nagħmlu battalji ta' prinċipju, iżda rridu nimmiraw fuq miri li nistgħu naqblu fuqhom bħala pereżempju l-irkupru tal-bilanċ tal-budget pubbliku u nimmiraw fuq miri li jkunu fuq medda twal ta' żmien. Għal dan l-għan nixtieq nifraħ lill kollega Kaza li għamel xogħol siwi ħafna, ir-rapport s-serra fuq sisin tal-Green Paper tal-Kummissjoni tal tiffoka madana kollu fuq punta ewlenin importanti. Għal dan il-għan nħos li huwa importanti ħafna referenza li hemm tnaqqis tal-frodi. Fejn ċittadini kunu mitluba li jagħmlu aktar sagrifiċċji sabiex jtejbu s-sitwazzjoni tal-kontijiet tal-pajjiżi Ewropej ma nistawx assolutament nħallu eh, triq mwittija għal min jista' jagħmel tat-taxxa rridu qafas fiskali sempliċi biex bekk ma nżidux aktar pis u aktar spejjeż amministrattivi lill impriżi li diġà mifnin b'dawn il-piżijiet. Jiena nħoss li aspett ieħor importanti li rridu nisħuh u l-inħoss li l-onorevoli Kaza ħadem tajjeb fuqu għandu x'jaqsam mal-benchmarks li dan ir-rapport jistabilixxi għal żvilupp tajjeb tas-suq intern. Li nitkellmu dwar diskussjoni aktar effikaċi u ta' semplifikazzjoni ta' amministrativa għall imprizi ma tistax ma tiffavorixxix l-iskambji bejn l-istati membri. U dan naħseb li huwa għan tajjeb ħafna u nistgħu naqblu miegħu speċjalment fi żmien bħal dan li għadejn minnu fejsu għandu bżonn aktar stimoli biex ikun jista' jqum fuq saqajh, għandu bżonn aktar riżorsi u bekk tkattir tal-ġid. Nifra għal darbohra l-kollega Kaza li xinħos li din ir-riżoluzzjoni hija waħda bilanċata u fokata fuq il-prioritajiet li huma verament reali. Sama sal iż-żmien li minn klimna dwar għal-fatti. Grazzi għal-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi nadir kelma issa l-Norevoli il kadrawi għal 3 minuti. Jekk joġbu. President, kollegi, biex nibda nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni li waslet għal rapport tajjeb. Fil-Parlament Ewropew naħseb li wassalna numru ta' messaġġi ċari f'dan ir-rapport dwar revizjoni ta' servizzi tal-VAT irridu jsiru aktar effiċenti u aktar trasparenti fin-natura tagħhom, pereżempju. U naħseb li r-rapport ta' Sur Kaza huwa kontribut siwi biex tassew naslu għal dan id-dibattitu waslu aktar. Mhix l-aħħar pass ta' triq tagħna iżda huwa l-ewwel pass f'triq twila li għandna x'naħdmu. Nħeġġu l-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq dan l-aspett. Rajna numru ta' bidliet minn tassazzjoni diretta l-aktar indiretta f'dawn l-aħħar snin, ma dana kollu ma jistawx ikunu huma biss li garantixxu l-futur tal-istat, għax mhux biżejjed. Għalhekk irridu nqisu f'dan id-dibattitu l-proposti fuq pereżempju taxxa fuq l-enerġija, l-FTT, eċċetera. Ir-rifermi mhumiex neutri għaliex qed nitkellmu dwar strumenti ta' politika importanti li jkollhom impatt dirett fuq il-konsum u l-imġiba ta' ċittadini xiri ta' prodotti jista' jkun imħeġġeġ jew mhux imħeġġeġ u għalhekk qed nitkellmu dwar eżenzjonijiet ta' prodotti ta' taxxi li jistgħu jkunu implementati speċjalment ta' organizzazzjonijiet volontarju dawk li ma jagħmlux profitt. Irridu nqisu wkoll l-evoluzzjonijiet ġodda u l-prijoritajiet ta' politika u naħseb dwar is-settur ta' trasport, l-avjazzjoni u t trasport marittimu li huma trattati b'mod differenti għal pereżempju meta mqabbel ma' settur tal-ferroviji. U hawnhekk irridu nitkellmu dwar livelli indaqs ta' regoli biex nevitaw li kunem distorsjoni fuq is-suq. Ena toħarsa lejn settur kulturali. il kotba kollha ikunu xikunu il-kalkoli tal-vat għandhom ikollhom trattament indaqs biex bekk il-kodba li jkunu downloadjati jew ikunu streamlined ikollhom l-istess regoli li applikaw għal dawk li jkunu stampati. U għalhekk irridu nħarsil dan il-punt ukoll. Issa fuq l-effiċenza u l-frodi. Kelli ma qabli semmaw il-fatt li aħna neħtieġu li sistema nagħmluha inqas suscettibbli għal frodi. Meta qed nitkellmu dwar 100 biljun euro li huma telfa minn naħa ta' tħul tal-vat din hija naċċettabbli. Hemm bżonn ta' aktar monitoraġġ u konsultazzjoni bejn servizzi differenti u din hija imperattiva. Hawnhekk favur l-simplifikazzjoni amministrattiva iżda b'kundizzjoni li din ma tiftax triħ beraħ għal eh, min jista' jaħrab il-vat jew jevad it-taxxa. U għalhekk irridu l-benefiċċji tal-frodi. Konna tnatu ħarsa lejn il-post tal-konsum bħala prinċipju u hawnhekk dan ifisser li jrid ikollna one-stop shops tajbin punti ta' kuntat waħdini introdotti fil-Unjoni Ewropea. Jiena konvint li dan ir-rapport jista' jkun punta tluq tajjeb ħafna nħares il qoddim bil-ħerqa biex nisma' l kommissjoni x'għandu xitajt fuq dan. Grazzi għal grupp għal l-onorevoli ħaglund għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Eh, Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja l-rapportar li fassa rapport tajjeb ħafna, nirringrazzja wkoll ix-shadow rapporters. Mod ġenerali rapport huwa tajjeb ħafna. U nixtieq eh, nitkellem dwar l-izenzjoni tal-VAT għal-NGOs. Skur tiftakar il-Kummissjoni li uħut minna kienu mħazbin meta ġejtu żur il-Kumitat tagħna fi Strasburgu ftit xurilu. U nixtieq daqstant n-argumenta favur li namlu eżenzjoni għal l-NGOs. Għal daqstant, irridu nżommu din il-kwistjoni. xuħut mill-istati membri għandhom eżenzjonijiet mill-VAT fil-sistemi tat-taxxa tagħhom. Jiena naħseb li hemm maġġoranza ċara f'din il-Kamra li ma taqbilx mal-Kummissjoni u għal stant nispera li l-Kommissjoni mhux eh, ser issegwi b'dak li ta' tagħmel jiena naħseb dan ir-rapport huwa wieħed tajjeb ħafna kif ġajet u l-kwistjoni tal-frodi tat-taxxa hija kwistjoni importanti ħafna u għal daqstant aħna rridu nkomplu niġġilduha biex bekk inkunu nistgħu nżidu il-tħun mit-taxxi mod partikolari f'din is-sitwazzjoni li nisabu fiha. L-aħħar iżda mhux l-inqas irridu niftakru li il vatt huwa qasam importanti ħafna u rrid u lejn iktar armonizzazzjoni u importanti li l-VAT trid eh, jibqa' miexi fuq livell Ewropew. Grazzi. Għal-grupp tal-ICF is-Sur Fox se jogħġbok għal-minuta u nofs. Nixtieq nirringrazzja l rapporter is-Sur Kaza għax-xogħol tiegħu fuq dan ir-rapport. Kull rapport fuq it-tassazzjoni Probabilment ikun kontroversjali għaliex id-dritt li li tieħu t-taxxa huwa wieħed mill-poteri ta' stat sovran. Għal daqstant f'din il-Kamra fosthom il-Kummissjoni jridu li l-Unjoni Ewropea jkollha e, il-poter li tagħmel taxxa fuq iċ-ċittadini waqt li aħna il konservattivi ma naqblux ma dan. Dan ir rapport jitratta l-vat u hemm ħafna aspetti minnu li jiena nilqa jiena grat li referenza għal um, Financial Transaction Tax u uh, kol hawn resources oħrajn tal-Unjoni Ewropea ġew imneħħija. Jġobni il-fatt li s-sur Kaza irid ineħħi il pizijiet amministrativi b'spejjeż fuq in-negozji. Rapport ukoll jirrikonoxxi li kwalunkwe proposta ġdida tal-VAT titkun kontra l-frodi u tejn biex neħi il-frodi karusell. Għal daqstant jiena kuntent li gvernijiet tagħna fil-Kunsill jistgħu jadottaw approċċ iktar koordinat lejn il-VAT. Dan huwa pass ieħor importanti lejn funzjonament effiċjenti tas-suq uniku. Però jiena ma naqbilx ma dan ir-rapport f'paragrafu 46 li istati membri li jżidu livell ta' armonizzazzjoni tat taxxa koordinazzjoni bejn istati sovrani hija ħaġa, armonizzazzjoni mill-Unjoni Ewropea hija ħaġa oħra. Di miex proposta li grupp tiegħi jista' jaqbel magħha għaliex jiena nemmel id-dritt li jkun hemm it-taxxi u kif għandu jibqa' fidejn l-istati membri. Grazzi. Grazzi għal gwe. Is-sur Huntis għal minuta. Grazzi, Signora President, kollegi. dan ir-rapport jinkludi miżuri biex innaqsu il-burokrazija. Iżda mhijiex biss kwistjoni ta' rapport u ta' proposti tal-Kummissjoni iżda hija kwistjoni ta' evażjoni ta' taxxa. Aħna qegħdin nitkellmu dwar ħafna ħafna flus. Fil-proposta l-idea hi li ġifriza ta' tassazzjoni diretta għal daqstant għanna it naqis tal taxxa tal-korporazzjonijiet fuq il-multinazzjonijiet u nżidu it-taxxa fuq eh, il-prodotti tal-konsumaturi għal sandija di ġusta ġusta għal futur tal- tal-politika tat-taxxa għaliex din qegħdin tmur kontra għal politika soċjali fl-Ewropa li titfoka fuq iċ-ċittadini. Grazzi sur ħamtis s'issa fl-isem l-SND sur pakta se kjoġbok għal-minuta. Signora President, kollegi, jena nishtiq naqsa maqom xi punti dwar dan ir-rapport. L-ewwel il ġbir ta' taxxa preżenti huma antiki u jekk naġġornaw malajr kemm jista' jkun ikun aħjar mod partikolari minħabba l-kriżi. Ir-riforma tal-VAT għandha tiġi implementata b'mod effiċjenti u malajr kemm jista' jkun u nieħdu konsiderazzjoni bżonnijiet tal-konsumaturi għaliex huma s-sors ewlieni tal-finanzi li qegħdin jappoġġaw sistema ineffiċenti wkoll. Fattur oħor importanti huwa li nippermettu li l-istati membri nfushom li jintroduċu din is-sistema li għandha tinkludi inqasvat fuq sma li huma importanti għalihom grazzi. Grazzi. Signor Sinclair minn non attached. Grazzi, Signor President, il-VAT ġieli tiġi imsejħa bħala taxxa ta' lussu. Lussu għal dawk li jistgħu jħallsuha, dawk li jistgħu jaqalaw, dawk li l liktar fis-soċjetà u jevitaw milli jħallsu it-taxxa il-vat u dawk li huma l-iktar foqra jridu jħallsu dawn l-ispejjeż bħal pereżempju fuq il-fjuwil domestiku u affarijiet normali li tuża fid-dar dan jiswa lil mina ħalla it-taxxa 15 il-biljun eh, lira fis-sena pagamenti tal-VAT u il-gvernijiet fir-Renju Unit jinsew jgħidu li dinja taxxa ispirata mill-Unjoni Ewropea. Aħna ma nistgħux nappoġġaw iktar din it-taxxa. Din mhijiex taxxa li għandha tkun fuq skala nazzjonali. Għandhom ikunu l-gvernijiet nazzjonali li jiddeċidu x'tip ta' taxxa għandu jkun hemm u dħul kollu li jidħol għandu jibqa' ġewwa l-istat membru. Issa per eżempju il-vat fuq eh, il-fuel domestiku di kienet xi ħaġa taħraq ħafna fir-Renju Unit fid-disajnijiet u l-Gvern Konservattiv dak iż-żmien tilef ħafna mill-kredibilità meta prova iżid il-vat sa 15 fil-mija. Qatt ma spjegaw li kellhom jagħmluha minħabba l-Unjoni Ewropea Imbagħad dak iż-żmien l-oppożizzjoni tal-Partit Laburista ikkritika din it-taxxa iżda meta huma daħlu taraw fil-poter fis-97 neħewa le ma neħewiex. Anzi, is-sur Gordon Brown kellu jiġi hawnhekk biex jitlob permess li jnaqsuha b'5 din laqtet ħafna lin nies normali li nħaddiema ġewwa pajjiżi u għandha tiġi imneħħija fuq livell Ewropew. Grazzi. Grazie, ora la parola agli altri oratori. Grazie ħafna, issa ser nadu. L-iktar kellima, ma nistax nara l-istur Hockmark. Ma jidirx li għad fil-kamra u għal dastan issa ser nadu għassur Danellis. Għandu 3 minuti. Grazie, President, Commissario mill-lat ekonomiku il-VAT għandu rwol importanti ħafna fil-budget eh, tal-Istati u tal-Unjoni Ewropea wkoll u bil-problemi finanzjarji li għaddejja minnhom l-Unjoni bħalissa il-sistema tal-VAT hija ferm importanti u għandha taħdem tajjeb kemm jista' jkun minħabba l-komplessitajiet amministrattivi li hemm fis-sistema eżistenti, sfortunatament il-VAT għandu l-importanti ħafna fl-amministrazzjoni kumpaniji eżempju ġewwa l-Ewropa. Ejjew ma ninsewx li r-rekwiżiti dwar l-irkupru sħiħ tal-VAT u id-data rigward tal-VAT fil-kumpaniji tagħmel iktar sens u iktar fattibbli għal kumpaniji l-kbar u tagħmel is-sitwazzjoni ħafna iktar diffiċli għal SMEs, jiġifieri 99% tal-kumpaniji ġewwa l-Unjoni Ewropea kol dan jippermetti il-frodi u evażjoni sa' taxxa. Irridu nżommu dawn l-affarijiet moħħna u naħseb li l-proposti fir-rapport preżenti huma ta' kontribut importanti ħafna għall parlament Ewropew f'qasam fejn m'għandniex kompetenza leġislattiva uħut mill-idejat li innaqsu il-burokrazija u l-konverġenza u kol prassi fil-prassi amministrativi bl-idea ta' invoice standard Ewropea jistaw jagħmlu differenza sinifikattiva permezz ta' dawn il-miżuri tal-ġbir tat taxxa tal-VAT l-istati membri jistaw jaqelaw biljuni ta' euro. U fir rigward tal-frodi transkonfinali investigazzjonijiet iktar effettivi u użu ta' teknoloġiji ġodda jistaw ifissru iktar impeli eh, finanzjarji Fl-aħħar mill-aħħar ir-rapport ukoll jidher li qed iqis ir-reviżjoni futura tal vrati tal-vant u l-eżenzjoni tal-vant u jisom frabta mal prioritajiet soċjali u ambjentali. Fil-Kumitat tal-Kumitat fil-Kumitat ta' Trasport, aħna tlabna li kunem eh, vat ta' rata zero għat trasport publiku miex inkluza fil-rapport finali, iżda nisperaw li tiġi inkluża fost il-lista ta' affarijiet li għandhom titneħilhom il-VAT. Fir-rigward tal-isforzi li qegħdin isiru fir-rigward tal- sigurtà fit-toroq sal-2020 ikun tkun ħaġa tajba u pożittiva kieku prodotti li għandhom xaqsmu ma' sigurtà fit-toroq jitnaqsilhom il-vattu ukoll. Grazzi. Grazzi. Is-sur Schmidt jgħu għal zewċ minuti. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Rapporteur. Għamilt xogħol eċċellenti. Il-Grupp Liberali Njaqbel ma l-Green Paper tal-Kommissjoni l-Ewropa trid armonizzazzjoni għal sistemi ta' taxxa tagħha fil-qasam tal-VAT biex tipprova saħħa suq uniku. Is-sistema tal-VAT hija wis differenti fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea dawn joħolqu problemi. Armonizzazzjoni aħjar tal-politika tal-VAT fih dan l-Unjoni Ewropea għal daqstant hija meħtieġa u aħna nilqgħu iktar armonizzazzjoni fuq livell fir-rigward tal-VAT. Aħna nappoġġaw l-idea tiegħek tal-neutralità tal-VAT sur kummissarju. Aħna nħossu li huwa idea tajba wkoll l-individwi u kumpaniji għandhom xi sforzati biex jħallsu eh, spejja żejda ta' taxxa. Ir-rapporter ukoll qed iqis il-konsegwenzi li reġjonali u lokali għaliex qed ikun hemm impatt eh, differenti u jista' jkun hemm impatt kbir ħafna f'ċertu stati membri. Aħna wkoll irridu naqsu il-lat ta' eżenzjonijiet u tnaqis fil-vat għaliex dan iżid iktar il-pis amministrattiv u iktar burokrazija. Hemm eżenzjoni waħda li jiena favur ħafna tagħha u din hija l-eżenzjoni tal-vat għal ehm, organizzazzjonijiet mhux ta' profitt il-Kummissjoni qed tagħmel proċeduri kontra l-Iżvezja tal-li eżentat dawn l-organizzazzjonijiet. U jiena naħseb li din mhijiex ħaġa tajba. Ħafna kollegi prezentaw riżoluzzjoni favur l-eżenzjoni għal eh, l-organizzazzjonijiet bla profit. Grat li jem ħafna poċ għal dawn l-idejat fil-komitat u rridu nibgħatu dawn il-messagġi l kummissjoni irridu ninkoraġixxu xogħol bla profitt u xogħol volontarju għal sant naħseb li m'għandniex nagħmlu ħsara f'dan ir-rigward nassiguraw ukoll li l-istess prodotti jiġu trattati bl-istess mod f'pajjiżi differenti meta aħna nkunu qegħdin nagħmlu rati differenti tal-VAT. Nirringrazzja lill-Kummissjoni, jiena nispera li ikolkom fortuna b'dan ix-xogħol tan diffiċli, grazzi. Parola Grazzi. Sur Strejċek jekk joġbok għal-minuta. Lodwa tajba li kulħadd. Mela għandi biss minuta u għalhekk se nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. U sen semmi tliet punti l-ewwel net prosit u grazzi lis sur Kaza dan mhuwiex korret politikament, jiena nħoss għax jiena nafek u nafek li inti dedikat lill parlament u ilek taħdem għal seba snin fir rigward tal-programmi tal-VAT u naf li inti taf fuq xi titkellem. Iżda, issa wasal tat-tieni punti. għaj. Għandi biza li hija waħda mill-biżat tiegħi jiena nħoss li l-istrateġija f'rigward tal-vat aħdar li għandu jnaqqas ir-rati għal prodotti li eh, jgħinu l-ambjent jista' jistaqo xaktar li se waslu għal frodi fil-vat. Dawna miex aċċettabli. Ma nix ninjuraw din il-possibilità. Nispiċċali l-ħin fil-fat. Grazzi. Jiena nitkellem ma' sul-kaza u najdlu personalment il-tillet punti għaj. Grazzi. Is-Sur Morgan tiegħek għal minuta. Grazzi President, membri onorevoli, nishtiq nirringrazzja l-ewwel net ir-rapporter Kaza x-xogħol li għamel. Jiena sodisfatt li fir-rapport ġew imdaħlin bosta referenzi għas semplifikazzjoni amministrattiva u fuq kollox burokratika. L-istrumenti teknoloġiċi u digitali li huma disponibbli u dawn jistgħu jgħinuna speċjalment tal-SMEs. Nishtiq nisħab speċjalment emenda li kont prezentajt u ntlaqat li edha sejra federazzjoni biex ikun hemm limitu ta' VAT għall-SMEs madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Dan il-mat nistgħu innaqsu l-biżijiet u l-ispejjeż u niffaċilitaw bekk aktar aċċess fis-suq waħdini, speċjalment tal-imprenditorija li tkun żagħżugħa. Napprezza l-isforzi li jmorru fid-direzzjoni ta' efficienza ikbar għal tħul tal-vat u dinja importanti biex nkun nistaw naħħu jew nevitaw li jkun hemm frodi li kienet frekwenti f'dawn l-aħħar snin. Grazie, la parola all'onorevole. Grazie. Issa, signora Vetman, ikħeġbok għal minuta u nofs. Signora President, kollegi, Minħabba l-importanza tal-VAT bħala sors ta' dħul għal budgets tal-istati li jinsabu taħt pressjoni qawwija, il sistema hija mixtieqa. Is-sistema tal-VAT hija bbażata fuq um, dispożizzjonijiet legali li l-istati individwali jridu jimplementawhom. Il-prinċipju għandu jkun is-sostenibilità. il sostenibilità Is-sostenibilità finanzjarja, il-karta ħadra titkellem dwar il-komplessità ta' sistema preżenti. Di miex qed uh, toħloq uh, suq waħdani ġenwin. Għandna bżonn ta' sistema fuq bażi wiesa biftit eżenzjonijiet kemm jista' jkun. Dika li li jidher li li huwa um, loġiku għanna bżon innaqsu l-ispejjeż għal-kummerċ. Għanna wkoll inħarsu lejn bżonnijiet tas-suq suq singlu u nizguraw li s-sistema preżenti taħdem sew il-livell ta' dħul ta' mit-taxxa għanna nistudjawh għax irridu niġġieldu l-frodi. Ġili, l-implementazzjoni tal-direttivi fil ġajjeni minn stati membri Forsi dana jista' jisib mod iżjed effettiv fil-ġejjeni, grazzi. Sulfejjek jogħġbok għal eh, żewġ minuti. Signor President, eh, mir-rapport li qed niddiskutuh illum eh, huwa mirat fid-direzzjoni tajba. Tippreżenta idea moderna tal-vattu tat-tassazzjoni in ġenerali tati u kol medda sħiħa ta' proposti differenti illi għandhom eh, jajnu fl-inizjattivi li se jiġu prezentati mill kummissjoni f'dan il-Parlament għalhekk jiena nixtieq infaħħar ngħid prosit li rapporter sur kaza. Għandi eh, ukoll tħassib differenti però mill-banda l-oħra. Fir-rapport għanna illi l-vat huwa sors importanti tal-tħul ta' mit-taxxa iżda għandu effett ukoll fuq il-funzjonament tas-suq. Għandu effett importanti fuq il-funzjonament tas-suq waħdeni u għalhekk huwa importanti ħafna. Illi konajn inqas spejjeż għal min juża din is-sistema u inqas pis amministrattiv, inqas birokrazija, aħjar ġlieda kontra l-frodi u, u eh, l-evażjoni tat-taxxa. Importanti li s-sistemi ta' ġbir tat-taxxa jiġu mtejba. Importanti wkoll illi f'dan il-moment meta t-taxxijiet jizdidu, għanna nizguraw li konna sistema ta' rimborsi li kun tajjeb. Il-kumpaniji żaru medji jiddependu minn din is-sistema xu ma jħalsu l-vat u jidumu ħafna biex jerġaw jieħdu l-vat lura jekk ikunu ħalsu wisq. Għalhekk għandna bżonn ta' sistema li taħdem waqt li iżżomm in, konsiderazzjoni l-SMEs. Huma msemmija f'dan ir-rapport huma l-lan għall-iżvilupp u għanna niftakruħ dan. Għanna niżguraw li dawn il-kumpaniji huma inklużi fis-sistema. Il-Parlament qed jagħmel sforz u impenjat biex ikonna sistema aħjar tat-talvat u dan ir-rapport juri dan din ir-rida biċ-ċar, grazzi. Grazzi, issa s-sur Korea da Campus Sekreġbok, għal 3 minuti. Grazzi ħafna, Signora Chair. Komissarju, dan għu rapport tajjeb mill-kollega tagħna, is-Sur Kaza. L-ewwel net, il għaliex eh, għandna nirrevedu l-VAT fl-Unjoni Ewropea. Għanna niżguraw li tkun eh, tikkonforma mas-su intern iżjed sistemi fil-VAT li konna inqas flessibbli s-suq se jkun. VAT jista' jgħin fil-kummerċ it-tip ta' vat jista' jgħin fil-kummerċ. Dan jista' jippermetti li wieħed jista' jażel bejn il-prezzijiet fil ta' servizzi u l-prodotti. Se naqqas il-vat u opportunità għal frodi. Fil-gwad ta' suq intern nistgħu ntejbu s-sistema. Appoġġ digitali Eh, illi huwa l-istess pal seba miżura għanna l-ħamsa numru ħamsa fil tal-implementazzjoni tal-direttiva ta' servizzi, numru disa jitkellem dwar it-neħħija tal-ċkil fit-taxxa u r-reviżjoni tas-sistema tat-taxxa u anki r-wol tal-VAT fil tal-beħ fuq l-internet illi nużaw kollha l-kollha aħna eh, meta nordnaw il-kodba per eżempju għanna żewġ elementi ewlenin li għaliex dan huwa importanti issa l ewwel għanna għandna l-kriżi għandna bżonn idħul. Għax aktarx li se jkonna għastax li se jitħallsu lill gvernijiet minħabba l-kriżi. Għalhekk il-fatt huwa eżjed importanti hemm il-fatt ukoll li għandna popolazzjoni li kull ma jmur qed isir iżjed anzjana demografija u għalhekk hemm xejra illi illi ikollok iżjed eh, taxxazzjoni indiretta milli tassazzjoni diretta. Għanna bżon ta' bilanċ bejn dawn it-tnejn fl-Ewropa. Fl-aħħar f'dawn ir-riformi għandna bżon narmonizzaw is-sussidjarjetà mal-bżonijiet tal-armonizzazzjoni. Għanna naqsu il- il-possibilità tal-wiesa tar-rati differenti tal-vat u għanna jkonna lista ċara ta' elementi fil-vat fej din it-taxxa għandha tiġi applikata għandna nħarsu lejn il-limiti massimi tal-SMEs aħna konxi li dawn l-esenzjonijiet jistaw kol jiftħu il-possibilità għal frodi fuq skala kbira jew żgħira. Iżda jiena joġobni din l-idea tal-VAT u il riforma li se sir. Grazzi, grazzi, is-sur Koxnu kieħ minuta. Grazzi ħafna. Naħseb li huwa importanti li r-relatur jixti inaqqas il-burokrazija. Naħseb li għanna eżempju ċar li nista eh, najdilkom dwaru il-frekwenza eh, tal tal-dikjerazzjonijiet tal-VAT dina taffetwa il-suq ta' xogħol u anki l izbilanċ pubbliku għanna u għalek għanna naħdmu fuq il-vet. Għanna jkonna waqt li il-tassazzjoni diretta qed titnaqqas għandna bżonn nżidu tassazzjoni indiretta. Għanna niżguraw illi illi sistemi ta' taxxa m'għandhomx jibqgħu fidejn biss tal-Unjoni Ewropea iżda fidejn tal-Istati membri. Għalhekk għandna ngħidu le għal iżjed armonizzazzjoni tal-VAT l-armonizzazzjoni tal-vat hija biss l-ewwel pass lejn eh, l-armonizzazzjoni sħiħa tat-taxxa kollha u bekk nispiċċaw fl-infern fl-Ewropa. Eh, grazzi ħafna minni ċet nara sur Obermaja u għalek għanna sur Stola jani kħarba kħal minuti. Grazzi ħafna, Signor President minħabba l-kriżi ħafna stati membri qed iżidu il-rati tat-taxxa tal-VAT. VAT għalhekk sar sors ta' dħul tat-taxxa fir-rigward tal-budgets tal-istati membri. Jiena nitkellem għall-istudenti tiegħi kull sena u flimkien inħarsu lejn l-informazzjoni iċ-ċirkli ta' informazzjoni u dik tal-vat fil ta' dibattitu u diskussjoni li jessir, dana dejjem ikun importanti. Il-poplu jemmen in-nies jemnu illi l-pis tal-vat huwa enormi minħabba l-Ewropa u l-kompensità ta' sistema Ewropea. U għalhekk jiena nappoġġa il-proposta ta' sul-kaza. Dawn huma proposti illi se jnaqsu kull stat membru l-eżenzjonijiet tal-VAT. tal dawna fil-fat kienu biss tiżidu l-burokrazija u l-pis fuq il-kummerċ għan jiena favur ovvjament li naqsu l-burokrazija. Illi din is-sistema ġdida se se trealizza. Iżda minix żgur li eżenzjonijiet firgwa tal-NGOs tal jew il- il-kumpanija um, organizzazzjonijiet li hija ħaġa tajba f'dan rigward. Fil-biċċa kbira dawn il-kumpaniji jew organizzazzjonijiet ikopru biss id-dħul tagħhom. Grazzi ħafna. Isur Ludvigson jekk jogħġbok għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. In ġenerali dan ir-rapport huwa eċċellenti. Nifokaw fuq dak fejn għanna nifokaw, iżjed effettività, inqas burokrazija u eh, tislita qawwija kontra l-frodi. Naħseb li nistaw nirbħu billi ntejbu s-sistema tal-VAT. Iżjed speċifikament nixtieq insemmi r-regoli tal taxxa għall-organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profit. Naħseb illi hemm eh, żbala hawnhekk fid-direttiva l-Awstrija, Danimarka eh, u l-Iżvezja ġew kritikati mill-Kummissjoni tal-li ma applikawx il-qafas eżistenti Dawn il-pajjiżi se jkollhom jagħmlu eh, tibdiliet fis-sistemi nazzjonali tagħhom tal-VAT iżda naħseb li l-problema toħroġ mill-livell Ewropew. L-aħjar soluzzjoni tkun illi id-direttiva tal-VAT tiftaħ l-opportunità l-istati membri illi jagħtu eżenzjoni ġenerali għal settur li ma jagħmilx profit Nasib li għanna nkunu restrittivi, ma nix ikonna wis esenzjonijiet f'din direttiva, iżda f'dan il-kas dan se jkun ġustifikat bisħeħ l-ewwel net eżenzjoni ġenerali għal dan organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt huwa mod eċċellenti biex tippromovi soċjetà ċivili ħajja ħajja qawwija ta' soċjetà ċivili hija pilastru qawwija fid-demokrazija. Għandna niżguraw li din eżenzjoni mhix se tawweġ il-kompetizzjoni. Għandna nħarsu lejn l-attivitajiet fejn m'hemmx profitti fuq skala żgħira li dawna huma differenti ħafna mill-kummerċ ġenerali. Nasab illi eżenzjoni hawnhekk ma tejjibx is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom in ġenerali. Ma nistgħux nirrimprazzawha billi billi għom iżjed sussidi, importanti hawnhekk huwa li naqsu l-burokrazija. Jiena qed pjaċiri li nara li rapport jibgħat messaċċar ċar li l-Kummissjoni għandna jkollna din l-eżenzjoni għall organizzazzjoni li m'għandhomx profitti. Grazie Grazzi ħafna. Grazzi. Minni xet nara sul-Kurski. Iva, tu kif wasal? Mela, għandek il-kelma l-minutek, għaxbak. L-Unjoni Ewropea taħseb illi billi nżidu il-vat fl-Istati membri inżidu dħul fil-budget tiegħu. Iżda r-realtà tista' tkun kompletament differenti sessjoni dum 22 sija skont il-Federazzjoni tal-Kummerċ tal iż-żar dawn il-kumpaniji iż-żar u medji se, se jdumu eh, miljoni ta' sijat biex jaħdmu fuq il-birokrazija ħafna kumpaniji iż-żar tal-familja se jingħalqu xi 300 u xi 20 ħafna persuni se jitilfu xol tagħhom dawn huma ħafna mill-problemi li għandna fil-gwar tal-fat u għalhekk għandna nintroduċu sistema standard fil-gwad tal-rati tal-vat tal online u anki offline. Ma nistawx naċċettaw li standard vat fil-pajizi kollha fil rigward tal-prodotti kollha u importanti li kull stat membru għandu jiddeċidi fil rigward tal-politika fiskali tiegħu iżda nistgħu naċċettaw it-taxxa fuq il-konsum iżda mhux fuq il- fuq il-produzzjoni u nappoġġaw l-inqas rati possibbli. Grazzi. Eh, Signora Garbaċ għal eh, zoċ minuti għaxbak. Grazie ħafna. Komissarju, l-għenet nishtiq nirringrazzja għal rapporter għax xogħol eċċellenti li għamel. Politika eh, ekonomika u finanzjarja hija importanti ħafna. Jekk nitkellmu dwar l-armonizzazzjoni minima, minna l-armonizzazzjoni ma nistax ikollna kompetizzjoni, ma nistax kompetu fl-Ewropa minn min żmien 40 snin, snin ilu ħafna um, bidliet saru u bħala riżultat is-sistema tagħna saret iżjed komplikata. Hawnhekk qed nitkellmu dwar wisbiżijiet fuq l-awtoritajiet tat-taxxa fuq l-individwi u dan huwa taxkil għall-integrazzjoni tas-swi eh, fl-Ewropa. U għalhekk sar suscettibbli għal frodi u għal uh, evażjoni tat-taxxa u dana iwasal għal għattef ta' biljuni la tieħor għal dak kollu il-vat huwa importanti huwa sors importanti ta' dħul jajna biex ninfinanzjaw is-sistemi ta', ta sistemi soċjali tagħna u għalhekk għandna bżonn ta' eżenzjonijiet u għandna bżonn ikun eżenzjonijiet sħaħ u għandna nippermettu għanna nipermettu dawn l-eżenzjonijiet għax ma rridux naraw il-tawiċ tal-kompetizjoni fil-ġejjeni. Jina nilqa l-mizuri kontra l-frodi u il-mizuri ta' simplifikazzjoni ġew proposti fl-istess waqt u importanti illi naħdmu fuq il-noqqas ta' trasparenza dan għandu jissir parti integrali tal-sistema tal tagħna għandna nħarsu wkoll lejn dan firgwad tal-operazzjoni transkonfinali m'għandniex ninsaw il-kategorija ta' tranzazzjonijiet ġewwa l-Unjoni Ewropea wkoll. Ovvjament dan huwa importanti ħafna fir-rigward tal tassu intern integrat. Għanna diversi modelli eh, milli ġew proposti. Naħseb illi għanna nifavorixxu xi ħaġa li jista' jwasal għal-għażieda fil-dħul. Grazzi ħafna tal-li aċċettajt l-emenda tiegħi, grazzi l-relatur. Grazzi, so xwa bissa, żewġ minuti. Signora President, kollegi, kommissarju. Is-sistema tal-vet tal-Unjoni Ewropea ilha teżisti għal 17 sena għal settur Ewropew tal-kummerċ dan huwa taxkil u ostaklu enormi qed jipprevjeni l-attivitajiet tagħhom fis-suq il-miżuri differenti tal-implementazzjoni u tat-taxxa waslu għal pis enormi għal ostaklu enormi speċjalment għal SMEs ma jistgħux ilaħqu iżjed frigward tal-e-commerce frigward tal-kummerċ transkonfinali dan għandu potenzjal enormi fil-kummerċ u importanti illi illi neħu kull ostaklu fit-taxxa hawnhekk. Dana fl-aħħar mill-aħħar se jweġġa l-konsumaturi ehm, fl-Ewropa fir-rigward tal-kriżi finanzjarja u ekonomika, il-proposti huma essenzjali, Kummissarju. Jiena nilqa xogħol fuq il-karta l-ħadra. Nixtieq nara, nixtiequ naraw um, proċedura simplifikata biex inneħħu kull xkiel nasab illi l-rapport ta' David Kaza huwa eċċellenti b'ħafna miżuri utli ħafna bħal pereżempju fattura standard għall-Ewropa kollha u it-tnaqis fil-frekwenza tad-dikjerazzjoni tal-VAT. Ovvjament, l-istati membri m'għandhomx biżejjed appoġġ għal frigwad ta' transazzjonijiet transkonfinali frigwa tal-prinċipju tal-oriġinu, mhux biss l-istati membri um, jodu għanek iżda l-Parlament u il-Kummissarju ipprovaw, il-Kummissjoni ipprovaw jiġildu kontra din ix-xejra il-vat fuq il-konsum u l-aħjar soluzzjoni iżda forsi huwa li żjed prattiku. Nipreferu li jkollna regolament iżjed mid direttiva biex niżguraw li jkollna dispożizzjoni armonizzata bisħieħ eh, għal kullim kien fl-Ewropa. Naħseb li huwa importanti li noħol u siq uniku għal dawn il-kumpaniji li jaħdmu mod transkonfinali. L-Onorevole Esta jgħal minuti. Grazie President, Kommissarju. Grazie l-ONET il-Sur Kaza bħala rapporter. Dan huwa rapport balanċat ħafna u huwa kontribut sot mill-Parlament għad-dibattitu fuq ir-riforma tal-VAT. Differenza kbira bejn ir-rati tal-VAT fil-pajjiżi differenti kif ukoll il-valuri limiti u r-rati limiti u r-rati differenti fil-pajjiżi differenti xekkel il-ħidma tas-suq intern. Is-sistema li kienet valida f'dawn l-aħħar 17 sena u issa rridu ovvjament noqogħdu attenti u nirveduha speċjalment issa li għandna l-kriżi finanzjarja. L-evitar u l-evażjoni tat-taxxa xekkel l-istati membri u l-ċittadini żgħar kif ukoll l-kumpaniji żgħar rridu jħallsu rati żejda minħabba l-frodi. Aħna nixtiequ ntejbu l-koordinazzjoni l istati membri u nittamen l-Kummissjoni ser tisilet aktar bis-saħħa kontra l-frodi tat-taxxa. Imbagħad għanna l istrategija tal-VAT. Din għada punt interrogattiv moħħi u nittamel l-Kummissjoni ser tamel xogħol biex bekk ma jfeġġux problemi u bekk naslu semplifikazzjoni. Il-pis amministrativ għandu jkun inqas minn qabel u rapportaċ għall-SMEs speċjalment irid ikun aktar imħaffef. Nittama li sistema ġdida tqis aħjar dawk kloqsma fejn hemm ħafna xogħol intensiv, pereżempju l-artiġanat, u jekk l-ispejjeż tal-materjal ma jistgħux jonqsu, hemmhekk nistgħu nqisu rata ta' vatt iktar baxxa. Anke għall-organizzazzjonijiet li m'għamlux profitt profit, dawn għandhom jitqisu b'mod speċjali. Sabiex bekk, l-istati membri ikollhom id-dritt li jagħtu eżenzjonijiet tal vatt tal dawn l-organizzazzjonijiet jekk jixtiequ jagħmlu dan nittamaw li l-istati membri fil-fatt kun jistgħu jagħmlu dan u jagħmluh. Grazzi, issa l-Onorevoli Fernandez għal żewġ minuti. Grazzi President. Permettu li nibda billi nifraħ il-kollega tiegħi iżda nixtieq nifraħ mod partikolari lil David Kaza, rapporter. Huwa rapport eċċellenti biċa xogħol eċċellenti ħafna. Is-semplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni ta' sistemi ta' VAT madwar l-Unjoni Ewropea joħolqu aktar trasparenza, aktar effiċenza u inqas burokrazija u inqas frodi ovvjament l-ewwel nistgħu nippromovu l-ħidma tas-suq uniku, suq waħdini, u nistgħu nikkontribwixxu għal kompetittività iktar fl-żona euro l-Unjoni kollha. Naħseb li għanna bżon din il-kompetitività issa u nġildu l-frodi tat-taxxa tal-vat bħalissa hija priorità. Għaliex din il-frodi tista' tammonta sa' 100 biljun euro. Għal daqstant qed nitkellmu dwar 21% ta' dħul tal-vat għal ħafna stati membri. Għaliex ħafna pajjiżi il- VAT huwa għajn prinċipali ta' tħul u għalek kemm bżonn il-prinċipju ta' neutralità rridu niżguraw li naqsu l-pis amministrattiv u burokratiku u nkun nistgħu ntejbu l-leġiżlazzjoni madwar l-Ewropa fuq il-VAT. Il-kumpaniji ma jistawx jifilħu għal aktar pis amministrattiv għal ġbir tal-VAT, speċjalment tal-SMEs, il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju iktar minn 99% tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea huma impriżi żgħira ta' daqs medju u huma għajn importanti għal l-impjiegi. L-SMEs ħafna drabi fissru 81% tal-impjiegi totali. Pajjiżi li jirċivu għajnuna esterna jeħtieġu li żommu u dimajnejom il-tul ta' taxxa dawn l-istati membri kienu mġela jżidu r-rati ta' taxxa tagħhom. Iridu jqisu l-limiti tal-vat tagħhom u rridu ikollhom l-istiċari għall eżenzjonijiet tal-vat. Wara, dan, wara din ir-raġuni naħseb li għandna bżonn solidarjetà partikolari. Grazzi, issa naddi l-kelma l-Onorevoli Mazzoni għal-minuta. Ik Grazzi President Naħseb li dan ir-rapport huwa f'waqtu u xogħol kien wieħed siwi ħafna minn rapporter Kaza, definizzjoni tal-Parlament Ewropew fil-fatt fil-riforma ta' sistema tal-VAT. Din kienet meħtieġa u inħoss li il-miri li ġew stabiliti bis-saħħa brieda qawwija naqblu magħhom il-koll. Eh, semplifikazzjoni, armonizzazzjoni u trasparenza mod partikolari fir rigward l-istrumenti għal promozzjoni tal-armonizzazzjoni qed inqisu biċċar u mod adattat il-ħtieġa ta' salvagwardi dejjem l-ewwel qabel kollox l-awtoritajiet nazzjonali, ġifiri l-implementazzjoni sħiħa tas sussidjarjetà. Hemm żewġ punti ewlenin li nħoss li l-Kummissjoni tarbel għal passi li jmiss fuq l-eżenzjoni huwa f'waqtu ovvjament li namlu ċarezza fuq l-eżenzjonijiet tal-organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profit u għall-NGOs u biex jagħmlu dan il-Kummissjoni titqis il-ħtieġa li tippermetti li sistema tkun meħlusa minn kull tip ta' frodi. Hemm bżonn ta' ċertezza legali għal tnaqqis ta' pus bur, pis burokratiku kif ukoll proċessi innovattivi u teknoloġiċi li jkunu mdaħla dawn huma importanti ħafna l-imprizi kif ukoll lassuq. Grazzi. Grazzi. Grazie ħafna, l Mazzoni, issa naddu l-proċedura KHDI.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 Il-VAT huwa għajn essenzjali ta' tħol għal budgets nazzjonali f'ħafna stati membri. Għal ħutm il pajjiżi huwa l-għajn awlini ta' tħol u għalhekk iġbir tal-VAT tista' tkun proporzjon kbira tal-GDP. U reċentament dan żdied għaliex numru ta' stati membri kellhom iżidu r-rati tal-VAT tagħhom. Is-sistemi tal-sistema tal-VAT rappresenta 60% tal-pis burokratiku tal-kumpaniji, u għalhekk is-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni f'dan il-qasam huma kruċali. Jekk tassew irridu li jkun hemm aktar prestazzjoni tajba fl-ekonomiji tagħna. Għal daqstant, nħoss li jrid ikollna l-applikazzjoni l-aktar imħeffa ta' dan ir-regolament ġdid tal-VAT u neħtieġu li jkollna armonizzazzjoni aħjar tar-rati sabiex bekk namlu l-ħajja aktar faċli l-operaturi ekonomiċi. Il-sistema ta' bħalissa tamela kważi impossibli l-operaturi ekonomiċi eh, laħħu. Tnaqsilhom il-possibilitajiet tagħhom, il-kapaċità tagħhom li jinvestu. U għalhekk naħseb li din il-problema rridu nsolvuha. Grazzi, issa l-Onorevoli Kuta xal minuta. Grazzi, Signora President f'din il-kriżi ekonomika u żmien ta' deficit eċessiv, il-VAT huwa għajn importanti għal ta' tħul għal budgets nazzjonali. Iżda żieda tal-VAT ma tfissirx li ħajkollok tkabbir ekonomiku awtomatiku, speċjalment jekk tapplika fuq l-ikel. Il-VAT fuq l-ikel huwa 24% fir-Romanija u dan ma wassalx għal aktar konsum għax kull ma għamel huwa li żied il-livelli ta' faqar. Dak li rridu nagħmlu huwa li nsibu sorsi ta' tħul li jkun aktar ġusti u sorsi alternattivi. Il-konsumaturi batow minħabba żidiet tal-vatt bħalma batow l-SMEs li huma xprun tal-ekonomija Ewropea. Jiena kuntent li r-rapportera ti proponi limitu għal vat fuq l-SMEs sabiex jgħin l-SMEs jkollu maċċa aħjar għas-suq waħdini u jnaqqas l-ispejjeż. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Rubih għal-minuta. Paldies, priekšsēdētāji. Isser jawk stvērtejt. Grazzi, President. Jien u koll nqis li dan ix-xogħol huwa wieħed tajjeb ħafna ta' valur biex nanalizzaw is-sitwazzjoni fir-rigward il-vatt fl-Unjoni Ewropea. Kull man kiteb hawnhekk juri li matul dawn l-aħħar 17-il sena din it-taxxa saret dejjem u dejjem aktar diffiċli li tiġbora, iktar frammentata u barra minn hekk kien hemm aktar opportunitajiet għal frodi. Issa jidher li ħanatu nifs ġdid lil dan lil din is-sistema li bdiet fuq seq ħażina u bekk nkun nistgħu nsolvu l-problema. Irridu nsibu soluzzjonijiet oħrajn biex nkun nistgħu nistostitwixxu l vatt b'taxxa fuq il-toll eh, u dan naqqas l-amministrazzjoni jivita l-frodi. Grazie ħafna l-onorevoli Paxka. Il-VAT huwa wieħed minn iktar sors importanti għal tħul għal bosta stati membri. F'temijiet transkonfinali kun hemm ħafna Eh, frodi u għalhekk hemm bżonn ikunem hemm regoli ġodda sabiex bekk intejbu l-mekkaniżmu għal ġbir tal-vatt. Il-politika tat-taxxa taqa taħt kompetenza nazzjonali u għalhekk il setat tal-Unjoni Ewropea hawnhekk huma limitati, madanakollu hemm ħafna f'dan ir-rapport biex jispirana li ntejbu din is-sistema. Is-sistema tal-VAT tkun bbażata aktar, fuq bażi aktar wiesa u skont l-OECD nistgħu ntejbu l-koordinazzjoni ta' ġbir tal-VAT, speċjalment f'dawn il-negozji transkonfenali. Tip-tip ieħor jista' jkun li naqsu l-pis amministrattiv. Per eżempju, li jkun hemm semplifikazzjoni tal- rimbors tal-VAT billi nużaw sorsi digitali jew inkella forum ta' forum tal-vat li jkollhom lingwa waħdanija. Bekk is-sistema tkun iktar inqas komplessa, iktar trasparenti u ntejbu sistema aħjar dan il-mod. Grazzi, tajt il-President, issa l-Onorevoli Bronz. The rapporteur describes... Grazzi, il-rapporter eh, jiddeskrivi l-nuqqas tal-armonizzazzjoni bħala nuqqas tal-vat. Ma nistax naqbel li din problema, xejn affattu it-taxxa edha hemm biex twassal dħul u t-tieni net biex ikun hemm effetti ekonomiċi u soċjali. Dawn it-taxxi mhux qegħdin hemm biex jidru sbieħ jew armonjużi, kull pajjiż għandu l-aġenda tan-nefqa tiegħu u ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali u rati ta' taxxi determinati għalhekk. M'għandniex t taxxi għal xejn xejn jew inkella nagħmluhom l-istess bħal pajjiżi ġirien jien marriċ nagħmel riforma tal vatt iżda nneħħiha b'taxxa fuq il-bejħ il-vat hija aggressiva wis għax taħallas għalija minn huwa iktar vulnerabbli u bekkem pis kbir. Il-prodotti eżentati jagħmlu l-vatt inqas aggressiv mill kiku, iżda naħseb li dawn il-prodotti jsiru vittmi tal-armonizzazzjoni wkoll. U dik hija l-biża L-armonizzazzjoni tkun diffiċli li taħrab minnha jekk ikun fetwata minn regolament flok direttiva. Grazzi. U kienu xejjer se jesi tol-logo toras?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 Ħafna jgħidu li l-armonizzazzjoni tkun soluzzjoni. Dan huwa messaġġ ħażin għaċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea għaliex hawnhekk dak li qed naraw huwa li kulħadd qed jikkontribwixxi għal sistema ta' tkattir tal-ġid fl-Unjoni Ewropea. Hemm differenzi kbar fih dan l-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-vant fl-Ewropa, fejn il vatt huwa ikbar b'ħafna punti perċentwali meta mqabbel marrati tal-ponent tal-Ewropa. Per eżempju fl-Ungarija aħna għandna livell rekord ta' VAT li se jkun 27% fl-Ungarija u hekk propona l-gvern. U dan jista' joħloq pis bla preċedent qabel u għalhekk aħna nsostnu li l-Unjoni Ewropea għandha intervjeni meta jkun hemm dan il- dan il-pis eċċessiv fuq iċ-ċittadini. L-Unjoni Ewropea għandha tħares lejn il-prosperità u l-benessri ta' ċittadini tagħha. Grazzi, issa l-Onorevoli Flashikova Benova. Ikjusbuk. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju. Il-VAT ġi introdott 40 sena ilu, naħseb li wasal iż-żmien li nagħmlu reviżjoni ta' sistema. Irridu niżguraw li jkun hemm armonizzazzjoni aħjar. Ir-riforma tas sistema tal-VAT hija essenzjali sabiex nappoġġaw l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020. Naħseb li tista' tkun importanti ħafna għas-suq waħdini u għad kabbir, kif ukoll għal konsolidazzjoni intelligenti tal baġġis nazzjonali madwar l-Unjoni Ewropea. Għal dan it-titjib, neħtieġu li jkollna sistema tal-vat armonizzata, neħtieġu li naħqu mal-iżviluppi teknoloġiċi u soċjali, u rridu niżguraw ukoll li l-pis fuq iċ-ċittadini jitnaqqas. Dan nistgħu nagħmluh permezz ta' semplifikazzjoni u dan eh, minnu stess iwassal għal aktar tkabbir il kompetitività tal-kumpaniji nistgħu ntejbuha jekk nagħmlu semplifikazzjoni tas sistema kollha tal vatt Importanti li nsibu soluzzjonijiet sabiex niżguraw li l-flejjes tal vatt ma jmorrux f'tax havens. Grazzi, xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem fil-proċedura KSDI? Iva, Signora Bazescu, jekk jogħġbok. Foarte președinte, doresc să-l felicit eu și pe colegul meu. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena wkoll nixtieq nifraħ lis sur Kaza għal dan ir-rapport eċċellenti. Il-tul tal-VAT huwa sors importanti ta' finanzjament tal budgets nazzjonali iżda f'din il periodu ta' kriżi iktar minn qatt qabel. U ikun aħjar li nevitaw li nżidu l-VAT jew ta' oħrajn meta hemm alternattivi. Fir-Romanija, pereżempju, il-perċentwal tala 5 minn 19 għal 24% u dan qed joħnoq il-negozji u qed joħloq pressjoni fuq l-ekonomija. L-idea oriġinali kienet li ser tagħti nif ġdid u tqajjem fuq saqajja minn ġdid l-ekonomija iżda ma rnexxilix l-Romanija toħroġ minn reċessjoni kien ikun aħjar li jkun approċċ fuq żewġ stati. Illum aħna wieħed minn dawk l-istar stati membri bl-iktar rati għolin ta' vat fl-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn miżuri sabiex nistimulaw l-investiment u l-fondi Ewropej. Grazzi. Grazzi, tajta President. Issa l-Onorevoli Kelly, jekk joġbok. Biex insegwi ma' dak li qalet is-Sinjura Bazescu, għandna bżonn miżuri li nistimulaw l-ekonomiji. Jiena kuntent li ngħid li f'pajjiżi l-gvern il-ġdid qed resqa proposti biex naqqas propju dan il-pisijiet tal-vat, speċjalment f'restorants u negozji simili. U dan kallu effett pożittiv u ħafna negozji għaddew eh, tnaqqis tal-vat lill konsumatur u dan fisser li il-ristoranti zidu il-klientela tagħhom, il-klijenti eh, u nimxaw il-qoddim. Hemm modi pożittivi l-ekonomija billi naqsu jew nevalwaw il-rata tal-vat anke fl-Unjoni Ewropea iżda jekk nagħmluha fuq medda twila ta' żmien fuq medda qasira ta' żmien mhux prattika. Grazzi. Grazzi ħafna. Dan wasalna tmiem tal-KHDI u għalhekk ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Xemeta. Grazzi, Signora President, membri onorevoli. Nishtiq nirringrazzjakom tal-kommenti tagħkom u l-opinjonijiet li esprimejtu f'dan id-dibattitu tant interessanti. Jiena kuntent li qed nara l-Parlament Ewropew u l-partijiet interessati ħafna drabi jaqsmu l-fema tagħhom fuq prioritajiet li rridu sabiex inkonna iktar Eh, sistemi ta' vat effiċjenti li jevitaw il-frodi u msaħħa fis-suq biex jistimulaw is-suq waħdini. Qed nara appoġġ kbira l-inizjattiva tagħna. Ta' bilħaq din hija neċessarja ħafna. Li nirrevedu sistema tal-vat hija kompetu kbir għaliex wara kollox qatt manna ninsaw li bosta mill leġizlazzjoni tal-vat fl-Unjoni Ewropea hija bażata fuq l-artiklu 113 ta' trattat li titlob l-adozzjoni b'unanimità fih dan il-Kunsill. Jekk il-Kunsill iwettaq u jżomma l istennijiet kbar li kienem ikolla titlaq mill-prassi tas-soltu tagħha u ċertu stati membri ikollhom imorru lil-in mill-interessi tagħhom u mill-pożizzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni ovvjament ser tqis il-konklużjonijiet is-suġġerimenti u talbiet li jagħmel il-Parlament Ewropew fil-passi li jmiss ta' reviżjoni tal-sistema tal-vat tal-Unjoni Ewropea. Palmet qed intemmu x-xogħol tagħna fuq il-komunikazzjoni fuq il-futur tal-vat li ser tasal dal-waqt sa tmiem din is-sena, iżda b'mod parallel aħna qed naħdmu diġà fuq il-proposti konkreti sabiex nkun nistgħu naraw kif nistgħu ntejbu sistema u kwistjonijiet li tqajmu llum f'din id-diskussjoni ta' frodi, ta' koordinazzjoni aħjar, ta' l-effettività bejn l-istati membri, kwistjonijiet ta' eżenzjonijiet. Dawn huma suġġetti għall-analiżi dettaljati meta naraw li nimplementaw l-istrateġiji dawn il-proposti noħarġu bihom u nitamaw li jkunu proposti konkreti fuq dawn il-kustjonijiet. Biex nagħlaq nixtieq nirringrazzja dan il-Parlament għal darboħra u personalment l sur Kaza għall-appoġġ kbir li għamelu għall-approċċ li wara. Grazie. Grazzi ħafna komissarju. Sar rapporteur se lesti dibattitu. Grazzi. Rapporteur jgħalba. President, eh, nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja lill kollegi kollha għall motta ta' kif tkellmu lum għas-support li tawni li jidher li sejtuni għal inqas se jiġi l-vot aktar tard. Eh, notajt b'apprezzament il-kommenti dwar dettalji li jinsabu fir-rapport per pereżempju hemm qbil biex naraw tnaqqis ġenerali fl-ispejjeż ta' amministrazzjoni u dan jgħod l-aktar għall smes li huma fl-aħħar mill-aħħar kumpaniji li qegħdin imexxu l-ekonomija Ewropea u li bħalissa qegħdin ibatu l-aktar mis-sistema komplessa li għandna fil-preżent. Hemm numru ta' proposti għal tibdiliet li jistgħu jiġu implementati immedjatament mingħajr eh, bidla kbira fis-sistema preżenti u nispera l inqas il-Kummissjoni jagħtu każ dan li qed nissuġġerixxu. Fosthom pereżempju ir-rapport qed jitlob lill kummissjoni tipprepara templates għall invoices illi jkunu lingwistikament newtrali dan jista' jsolvi l problema li għandna u li jista' jkun sistema ta' grid Eh, ibbażata fuq numri korrispondenti li ammontaw li jarmonizzaw anzi l-input l-input tad-data. Eh, B'hekk tista' tiġi wkoll eh, eliminata l-problema tat traduzzjoni. Dan ir-rapport jitlob ukoll il-Kummissjoni tipprepara set massimu ta' obbligazzjonijiet tal-VAT. Dan ikun ifisser li pajjiżi li diġà għandhom sistema effiċjenti ma jkollhomx għalfejn iżidu l-obbligazzjonijiet fuq in-negozji Min-naħa l-oħra n-negozji jkollhom garanzija illi teżisti diġà lista ta' obbligazzjonijiet li jistgħu jiġu imposti mill-pajjiżi membri. Negozju jikber meta l-ambjent ikun kalm u stabbli. U b'dan f'moħħna suġġerejna li meta jkun possibbli speċjalment fuq suġġetti fejn m'hemmx kontroversja għandhom jintużaw ir-regoli u mhux id-direttivi dan iżid l-uniformità tal-interpretazzjoni u tal-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-vat. nagħlaq sinjura president billi nirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti lir rapporters tal-kumitat tal kumitati l oħra lill-istaff tal kumitat tal affarijiet ekonomiċi u monetarju u ninsab fiduċjuż li dan ir-rapport ser ikollu s-sapport neċessarju u b'saħħtu fil-vot aktar tard illum u li aħna bħala parlament nibatu messaġġ qawwi lil kummissjoni li nisperaw li jinstema' dwar il-futur tal-VAT. Grazie ħafna, Sinjor President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάζα. Έληξε εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα... Grazie Sir Kaza dan huwa tmiem ta' dibattitu u se nivvutaw fil u nofs dal-ħodu. Naddu punt li jmiss fuq l-aġenda tal-lum dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fuq is-suġġett tal- eh, Jobs Act Amerikan. Il-Kummissarju kjoġbok.